Is-sessjoni li kienet sospita sospiża fl-10 ta' Marzu 2011 issa nerġgħu nibdewa. Il-minuti kienu qasma ma xi kantkomx kummenti dwar dan jekk m'hemmx iktar kummenti, il-minuti huma adottati. Tajjeb ħafna issa nixtieq li nilqa' fostna l-Marija Romana de Gasperi li hija tifla ta' Alcide de Gasperi, wieħed mill-missirijiet l-Unjoni Ewropea. Eh, Informazzja nummer 2. Mela t-tini punt informazzjoni nishtiq sammakom. Aħbarijiet zina ħafna l din jaslunna mis-Sirja minn Baħrejn u mill-Jemen. F'dawn it-tlet pajjiżi kien hemm bosta protesti għad-demokrazija illi kienu oppressi u kienu waqfa